fit-8 nofsa fil-ħodu. Umbat eh, niqfu għal-pawza ta' nofsinar, umbat fit ta nerġaw nkomplu. Nishtiqna is seduta għallum nawguralkom il-lejl it-tajjeb.